għall-affarijiet legali skont l-artiklu 3 paragrafu 3 u 4 ta' regola ta' proċedura ta' mandat li sur Bagoa u deċidejna li konfermaw il-mandat tiegħu li jidħol fis-seħ nhar 12 ta' Settembru 2010. Nixtieq li tikkonfermaw dal-mandat intom ukoll. Aw xaħat kontra? Jider li le? Mela il-mandat huwa konfermat. Issa, il-minuti eh, ta' din il-laqa ta'w l-Parlament biex jiġu approvati fil-bidu tal-laqa li mis, il-plenarja li mis, u jekk ħatmu kontra mela deċiżjonijiet li ttieħdu f'din il-laqa ser taw lil dawk involuti. Nala il-seduta u nixtieq ilkom vjaġġ tajjeb lura lejn dakom kollegi. Grazie.